Ich begrüße eine Delegation der Europaschule. Jien ukoll nixtieq eh, nilqa' delegazzjoni mill-Iskola Ewropea Fukla. Dawn l-istudenti ħadmu ħafna fuq proġett eh, fi Zambja. Għal daqsant nilqawhom fil-Parlament Ewropew. Qed jinformawni li s-Sinjura Romana Plump ġiet innominata bħala membru tal-Gvern